skont artiklu 19, skont regola 119 irċivejt mozzjoni ta' ċenzura għal-Kommissjoni għal 10% tal li 10% tal-komponenti tal-membri tal-Parlament. Il-dibattit fuq il-mozzjoni